Dear friends. Aziz ħabib, law nishtiq nirringrazzjakom. Nirringrazzja kull wieħed u għadha minnkom. Il-kollegi tiegħi tal-Parlament Ewropew u l-oħrajn kollha l-kollegi l-oħra mill-Kunsill Ewropew, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament Pollak u daw kollha li ġew minn lilin l-Ewropa. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk illum. Qed niltaqgħu biex natu natu ħajr lil 96 persuna li tilfu ħajjithom f'Smolensk nhar is-sibt li għadda fil-ħodu. Fostom kien hemm il-President ta' stat membru tal-Unjoni Ewropeja u 18 il-kollegi mill-Parlament kollegi minn parlament eh, li ġew eletti b'mod demokratiku fil-parlament ta' Polonja. L-ewwel nett l-ħsibijiet tagħna imorru lejn il-familji tal-vittmi dawk li ħallu warajhom il-vittmi. Messaġġi ta' appoċ li narċevejt minn tant u tant nies nant il-kollegi tal-Parlament Ewropej, il-Kommissjoni Ewropea, mill-Kunsill Ewropew, minnant ambasċaturi minn dawk li għadnu fl-amministrazzjoni tal-istituzzjoni Ewropej, membri tal-personell, il-ġurnalisti, anki dawk li ma jiexux fl-Ewropa. Dawn il-messagġi kollha tawni kemm lilu kemm il-pajjiżi hemm ċertu forza, ċertu jina kont ninsab gburi. Naħseb nis nħossu ruħna gburin il-mod kif reagisċa il-nazzjon tijaj. Din kienet eh, kien kienet kien drammatiku bla preċedent. Il-mod kif mitu nis marru hemmhekk biex jikkommemoraw ħafna eluf ta' uffiċjali Pollakki li kienu ġew maqtula matul it-tieni gwerra dinjija f'Katina. L-istorja mod drammatiku reġet lura fil-punt ta' tluq. L-istorja daret dawra sħiħa. Aħna konna verament ħassejna mill-mod kif irreġixxaw il-ħabib tagħna Russi verament denji ta' dak li għamlu. Aħna nemnu li il-mod kif irreġixxaw sejjejna biex nilħu ċertu rikonċiljazzjoni fil-kontinent tagħna biex anki nerġaw lura għal verità storika biex nerġaw nibdow anzi nkomplu nafdaw il-xuxin, nirrispettaw il-xuxin. Jina naf li l-Europa hija wara pajizi il-Polonja. F'dan iż-żmien tant diffiċli għal pajjiżi. Eżis, ħbib, kollegi, sinjuri. Fil-Polonja għanna drawa li naqraw l-ismijiet ta' dawk li tilfu ħajjithom. Sabiex nkunu nistaw verament naħsbu fihom qabel nibda nsemmi dawn in-nies nerġa' intenni il-ringrazzjamenti tiegħi. Mhux biss għalija ma fisem il-Pollakki kollha qed naraw illum hawnhekk ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet l-Unjoni Ewropea maquda, kulħadd flimkien għandna wkoll ambaxxaturi ta' mem ta' pajizi li mhumiex membri tal-Unjoni. Ġifieri dan is-sens ta' unità qed insibu il-forza il il aħna fl-Unjoni Ewropea Nafu kemm sar sforz isir sforz kuljum. Kuljum niftakru li aħna insibu iktar forza meta nkunu maqudin. Kaczyński. Lech Kaczynski. Mexxej tal oppozizjoni Demokratika u msieħeb fil-Solidarność. Kien viċi president ta', Solida Solidarność fil-Polonia Hilsa u president tal-Entità Suprema ta' Kontroll. Kien ukoll rappresentant ta' Ġustizzja fejn jinkont mexej bħala Prem-Ministru, mbagħad kienu koll is-Sindku ta' Varsavja. Mill-2005 kien il-President tar-Repubblika tal-Polonja. Maria Kaczynska, First Lady tal-Repubblika tal-Polonja. Richard Kaczarowski, l-aħħar President tar-Repubblika tal-Polonja f'eżilju f'Londra. Mbatt ta' l-insinja ta' Polonia lill-President Elet Taħari. Anna Valentinovic. Kienet attivista fil-shipyard ta' Gdansk u għamlet ħafna xogħol waqfet ix-xogħlijiet u da wassal għal strajkijiet fit-80 fejn mbagħad waqqaf l-solidarity. Kristof Putran deputat kellim tal-Parlament Pollak u ex deputat kellim tas-Senat u l-Partit tal-Liġu Ġustizzja. Graġinna Gazicka, President tal-Grupp Parlamentari tal-Liġu l-Ġustizzja u ex Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali, ex Deputat Ministru tal-Xogħol u l-Politika Soċjali. Preċeslav Kozewski, deputat president tal-Liġu l-Ġustizja, ex deputat prim-ministru, ex president tal-Grupp Parlamentari tal-Liġi u l-Ġustizja. Aleksandra Natilli Xfett, membru tal-Parlament u deputat president tal-Liġi u l-Ġustizja, deputat President tal-Kumitat Parlamentari tal-Finanzi Pubbliċi. Zbigniew Wasserman, membru tal-Parlament jirrappreżenta l-Liġu Ġustizzja, ex-Ministru Koordinatur għal Servizzi Sigriti, ex-Deputat Ministru tal-Ġustizzja. Janina Fetlinska, senatur tal-Liġi u l-Ġustizzja, deputat president tal-Kumitat tas-Saħħa. Stanislav Zajas, senatur tal-Liġi u l-Ġustizzja, president tal-Kumitat tad-Difiża, ex deputat kellim tas-Sejm u avvokat jiddefendi dawk li għamlu oppożizzjoni fi każijiet politiċi qabel l-1989. Kristina Boschenek, deputat kellim tas-Senat, bdiet il-kampanji soċjali mill-ġurnalisti pollakki fil-pjattaforma ċivika. Greġos Dolniak, President tal-Kumitat tal-Amministrazzjoni u l-Affarijiet Interni, Deputat President tal-Civic Platform Parliamentary Group, Kap tal Civic Platform fil-kampanja elettorali qabel l-aħħar elezzjoni għal Parlament Ewropew. Maciej Pożynski, President tal-Assoċjazzjoni ta' Polska Polish Community, tled darbit membru tal-Parlament, ex deputat kellim tas-Senat u wieħed mill-fundaturi tal-pjattaforma ċivika Gvernatur Reġjonali ta' Gdansk. Meġej Plazinski jirrappreżenta l-pjattaforma ċivika, ex Ministru tal-Kultura u laħaq tal-bit fisem strajk tal-1980 f'Gdansk li wassal għal arfin ta' Solidarnosc. Sebastian Karpinjuk, membru tal-Civic Platform fil-Parlament, deputat segretarju tal-Civic Platform Parliamentary Group u ex-deputat sindku tal-Raħal ta' Jerzy Szazinski, viċi kellim ta' Sejm, ex-ministru ta' Difiża, kandidat fil-elezzjonijiet presidenzjali tal-2010 għal Democratic Left Alliance. Isabella Jurugana Vaska, membru tal-Parlament, jirrapprezenta Democratic Left Alliance, ex viċi prim-ministru, ex ministru tax xogħol u l-politika soċjali, ex Eh, government plenipotentiary għal l-status u ndaqs tal-nisa u l rġil u mexxejja tal-Unjoni għax-xogħol. Jolanta Shemanek Deresh, membru tal-Parlament jirrappreżenta Democratic Left Alliance, viċi eh, president tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u ex kap tal-Kabinet tal-President Aleksander Kwasniewski. Viċi President tal-SLD. Leszek Deptula, membru tal-Parlament għal żewġ mandati te rappresenta il-Polish Peasants Party, former Marshal tal-Podkarsk Paxki, il fil-Polonia. fil-Polonja. Vizlav Voda, membru tal-Parlament, jirrapprezenta il-Polish Peasants Party l-ewwel net fl-1989 viċi President tal-Kumitat tal-Amministrazzjoni u l-Affarijiet Interni u membru tal-Kunsill għall servizz Ċivili, Varnowski, President tal-PSL. Għan nofsenar tal-PSL Polonia. Edward Wojtas, membru tal-Parlament, jirrappreżenta il Polish Peasants Party għal żewġ mandati. Huwa kien il-gvernatur tal-Leveski u kellu isir il-51 membru Pollak tal-Parlament Ewropew wara id dħul fis seħħ tat Trattat tal-Lisbona. Władysław Stasiak. Władysław Stasiak, il-kap tal-kanċillira tal-President tal-Repubblika tal-Polonja. Kienet ministru kol tal-affarijiet interni u amministrazzjoni, viċi sindku tal varsavia u ħadmet ukoll fil-moviment tal-istudenti tal-istudenti indipendenti. Alexander Xiglu il-kap ta' l-Uffiċċju Nazzjonali ta' Sigurta, ex Ministru għal Difiża. Marius Hanslik, Ministru fil-Kanċilliera tal-President tal-Repubblika tal-Polonja. Pavel Vivir, ministru fil-kanċilir tal-President tal-Repubblika tal-Polonia. Stanislav Jerzy Komorowski, Viċi Ministru tal-Difiża Nazzjonali, ex Viċi Ministru tal-Affarijiet Barranin, ex ambasċatur għal Polonia fir-Renju Unit, ex ambasċatur għal Polonia fil-Olanda. Andrej Kremer, Viċi Ministru tal-Affarijiet Barranin, Viċi Ministru tal-Affarijiet Barranin. Tomasz Merta, Viċi Ministru għal Kultura u l-Wirt Nazzjonali. Major Kireta tal-Monumenti. Marius Kazana, kap tal-protokoll diplomatiku tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Slavomir Xispek, President tal-Bank Nazzjonali tal polonia ex-Viċi President jew Viċi Sindku tal-Varsavja figura tal-oppożizzjoni u membru tal-entità tal-istudenti kontra l-komunizmu kienu jorganizzaw ukoll strikes u fil-fatt kien kollega tiegħi. Janusz Konowski kien avukat fisem fisem eh, kien avukatu fil-fat kien l-ombudsman tal-Polonja, Piotr Nrowski, chairman tal komitatu Olimpiku tal-Polonja, mill-dinja tan-negozju għal ħafna snin kienu kol diplomatiku. U għonek nuru il-solidarjetà tagħna mal-familja tijaw f'dan izmin tan diffiċli. Andrej Preznovsnik, Ministru għal 17-il sena, Ġeneral Sekretar Sekretarju Ġenerali għal konsil ta' Protezzjoni u l memoria waqt il-ġlida u anki il-martirju, speċjalment waqt il-massakru ta' Katin. Kienu kol fl-sfont kien parti mill-ispirazzjoni eh, ta' eżibizzjoni li saru eh, fil-Parlament Ewropew biex nfakru il-memorja ta' traċedja f'Katin. Stanislav Mike kien ukoll avukat parti mill-qorti tal-istat, membru biex membru tal-kunsil biex weti jipproteġi l-memorja u l-ġlida u l-martirju. Tabib Janusz Kurtika, President Nazzjonali tal-Istitut ta' Tifkira u l-Memorja. Janusz Krupski, kap ta' l-Uffiċċju għal Veterani tal-Gwerra u persuni repressi. Kien attivist fl-oppożizzjoni waqt il-komuniżmu ġi persegwitat ukoll mis servizzi sigreti. Joanna Agatska Indeka, avukata, president tal National Bar Council. il-ġeneral Franzi Gagor, il-kap tal-kap ta' impiegati għall-armata Pollakka. Logotanen ġenerali Bronislav Kwitowski kien jinsaf fil-Forzi Armati tar-Repubblika tal-Polonja. Logotonen ġenerali Andrej Blasik, mexxej tal-Land Forces tal-Repubblika tal-Polonja. Il- ġur ġenerali ta' Duxbuk tal-Forzi Armata tal-Repubblika tal-Polonja. Il-Maġġur Ġenerali Vlodarmires Mires Potaniski, il mexej tal-Forzi Speċjali tal-Armata tal polonia Il-Viċi Ammiral Andrej Karueta, mexej tal- tan-Navy tal-Repubblika tal polonia Il-Brigadier Ġenerali Kazmirez Gilarski, il-mexxej tal-Gandersen tal-Varsavja. Generalmajor, Bischof, il-Maġġur Ġenerali Isqof Tadeusz Poloski, il-Chief Chaplain tal-Forza Armata Pollakka. Generalmajor Erzbischof. Maġġur ġenerali, isqof maġġur ġenerali, Miron Ċedokowski, il-mexxej tal- il-kapillan ġenerali tal-Forzi Armata Pollakka, Ortodossa. il fadr Kolonel Adam Pilsch, ta' Servizz Militari Pastorali Evangeliku. Il-logotenent, il-Fader logotenent Jan Ozinski, il-Mis-Servizz Militari Pastorali Kattoliku. Father Roman Indercisk, kappillan tal-President tal-Repubblika tal polonia il father Professur Rizard Rumaniek, rettur tal-Università Kardinali Wizinski fil-Varsavia. Father Brozinau Gosomski, rappresentata tal-Associazzjoni tal-Familji ta' Katin. Father Josef Joniec, rappresentant tal-Associazzjoni ta' Parafjada. Father Zislav Kroll, rappresentant tal-Assoċjazzjoni tal-Familji ta' Katin. Fader Andrej Kwasnik, rappresentant tal-Assoċjazzjoni tal-Familji ta' Katin. Edward Duchnowski. Edward Duchnowski, President tal-Assoċjazzjoni tal-Vitmi ta' Siberia. Andrej Sarius Kamski, President tal-Federazzjoni tal-Familji ta' Katin. U rappreżentanti tal-familji ta' Katin, ta' Dewx Litubruski. Anna Maria Borowska. Bartosz Burowski. Bartosz Burowski. Bronislava Orawiecz Lofler.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 Gabriela. Gabriela Zir. Czesław Cywiński. Czesław Cywiński, president tal-Assoċjazzjoni Dinija tal-Armi Nazzjonali AK. Stefan Melak, President tal-Kumitat ta' Katin. Zenona Mamontowicz-Lojek. Zenona Mamotowicz-Lojek, kofundatur tal-Federazzjoni tal-Familja ta' Katin. Teresa Walewska Przyjałkowska. Teresa Walewska Prizolowska, prezydent tal-Fundazzjoni tal-Golgota tal-Vant. Ewa Bonkowska. Eva Bakowska. Neputija tal-Brigadir Ġenerali Mijelaw Smarawonski li inqatel ġimaqtul f'Katin. Oberstleutnant Zbigniew Demski, veteran des Warschauer Zbigniew Debeski, partecipant tal-ribellioni Varsavia u inata l-aktar distinzjoni għolja fil-militar. Brigadier Ġenerali Stanislav Nales Kamoronski, kanċellier ta' distinzjoni militarja ola virtuti militari. Lanjana Natowishkis Miller. Baqat eh, kienet waħda mis sopravissuti fil-kampijiet fis-Siberja. Janusz Zakrenski, attur. Uffiċjali mill-Kanċellerija tal-President tal-Repubblika tal polonia Katarzyna Katarinska. Aleksander Federovic. Darju Jankowski. Kolonel Dr. Wojciech Lubinski Barbara Maminska. Isabella Tomaceska. Logutenent Kolonel Jaroslav Flostrak. il-kaptan Darius Mikajowski. Logutenent Paul Granczyk. Piotr Nozik. Warrant Officer Artur Francus.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 Agnieszka Podrutka Westwalek. Mem membri tal-ekipaċ pilota għarri jużaxu period il-Maġġur Robert Grisna il-pilota. Logutenent Artur Xientek. Warrant Officer Andrei Michalak.